l-Onorevoli Annalise Stotz, Vicky Ford, Afzal Khan u Andrew Lewer li issa saru deputat tal-Parlament Nazzjonali, il-Parlament ħanota tal-fatt li issa postu hawnhekk huwa ħieles mid-9 ta' Ġunju 2017 hekk kif għandna skont ir-regolamenti tal-Parlament. L-awtoritajiet kompetenti tal-Repubblika Portugiża